għandi la viżi tal-President fejn membru, ex-membru tagħna Paisley ħalliena fl-età 88 sena nhar it-tnejn kien membru parlamentari Ewropa għal 15-il sena u fit-tmim tal-karriera tiegħu kien l-ewwel kien il-Prim Ministru għall-Irlanda ta' fuq. Sinjuri, nixtieq ninformakom illi n-numru hemm numru ta' kollegi li saħquli li anki ftal waqt li qegħdin nitkellmu fih qed nisimgħu dwar is-sitwazzjoni traġika tar-refuġjati fejn 250 ruħ mietu qrib il-xtut ta' Libja. Il-dajsa tagħhom erqed 36 setgħu jiġu salvati imma 250 b'xorta ħażina ħallowna fejn kien hemm traġedja anki f'Malta fejn ħamsa minn nies tilfu ħajjithom fl-ibħra u qed ngħidilkom dan għaliex għandna l obligu morali fl-opinjoni tiegħi li nagħmlu l-almu tagħna sabiex nevitaw li katastrofi umani bħal dawn jibqgħu jirrepetu ruhom fil-futur. Nina der l Woche mitgeteilt, möchte das jetzt wiederholen. Signori, il-ġimgħa li għaddiet fakkarkom xaħġa xi ħaġa nixtieq ngħidilkom għada eżattament wara d-dibattitu ħajkonna eh, ritratt 360 grad panorama, panorama fejn għada ser nieħdu dan ir-ritratt. Ħanpoġġuha fil-parlamentarium fejn ikun hemm ritratt blem ipis kollha jidru probabilment familjari dwar din l-aħbar, ġifiri xot panoramiku ta' 360 grad. Jekk joġobkom, ejjow kunu prezenti ħalli nużaw dawn it-teknoloġiji għavvantaġġ tagħna. Huwa mod kif tistgħu turu fejn tpoġġu bil-qiegħda matul is-sessjonijiet plenarji. U hija xi ħaġa li l-viżitaturi tagħna tal-Parlament Ewropew jistgħu jarawha fil-parlamentarium. Bekk ikunu jistgħu identifikaw l-MEPs. Is-sur Royal għalli li jek tridu tistaw tamlu il makeup up jek jġobkom. Jena ħatt il-ħil tijow u issa narajjen. Dan ser iseħ dan l-avveniment nar nofsenar nar l-erba. Il-minuti u testi tal-seduta ta' 17 tal-ulju u ma disponibli għaw xie oġġezzjonijiet jider li mux il-kas għal daqstant il-minuti adottati. Signori, għandi numru ta' avvizi li nixtieq namlilkom. L-ewwel qabel kollox. L-autoritajiet kompetenti ta' Spanja